niftaħ l ewwel sessjoni tal-vot qabel ma nibda nixtieq ngħaddi kelma lis sur Morant Vince li xtaq jitkellem skont regola 59 paragrafu 4 dwar riferiment lura lill-Kumitat għan negozjati interistituzzjonali fuq inizjattiva tal-ċittadini Ewropej miżuri temporari dwar perjod ta' żmien għal ġbir verifika u l-fażijiet ta' eżaminazzjoni fid-dawl tat tifqija tal-COVID. Għandek il-mikrofonu, Sur Vizzer. tajba, grazzi Sinjor President. Dwar miżuri temporani dwar il-perita żmien għal ġbir verifika eżaminazzjoni li hemm f'Reglament 788 fuq l-inizjattiv ta' ċittadini Ewropej fid-dawl ta' tifqija tal-COVID-19 aħna referu l-kwistjon lura lill kumitat AFCO għal negozjati interistituzzjonali skont regola 59 paragrafu 4. Grazzi. it-talba mill membru parlamentari sir votata fl-aħħar. Sessjoni tal-votazzjoni ħadd tinfetaħ mid-9 sal-10 u kwart l-istess metodu tal-vot jintuża bħal fiem preċedenti il-voti kollha ħajkunu f'sensiela u l-membri jistgħu jiverifikaw il-voti u riżultat tal-vot bil ċekkjaw dokument li jkun publikat fuq il-sit tal-plenarja. Tistgħu tresqu l-voti u l-miktub biss spjegazzjoni tal-vot ta' massimu ta' erba' mid-ġurnata jkunu aċċettati. Indikjar l-ewwel sessjoni tal-vot miftuħa. Għandkom sal-10 u kwart sabiex tivvotaw riżultati ħajkunu mħabbra fil-sija u nofs.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 Jó napot kívánok! A parlamenti ülést ezennel megnyitom. L-għadwa tajba l-kulħat niftħu s-seduta. Il-punt li mis fuq l-agenda tagħna u dikjerazzjoni tal-Kummissjoni ħtif tal-artu deforestazzjoni fl-Amazonja. Nixtieq ninforma lill membri li għal dan id-dibattitu m'hemmx proċedura catch tiegħi u mhux ħajkunu aċċettati blue cards. L-ewwel net nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l-Sur Sinkevicius f'isem il-Kummissjoni. L-Amazonja hija foresta tropika unika għandha rwol uniku għall biodiversità u l-klima tal-pjaneta tagħna hija essenzjali wkoll għal popli indiġeni li jgħixu hemmhekk u jiddependu fuqha għal lejxin tagħhom u l-kultura tradizzjonali tagħhom l isfidi li jaffettwaw il-baċin tal-Amazonja huma komplessi għandhom diversi u xoħu jitolbu kooperazzjoni reġjonali mill-qrib fost il-pajjiżi li jaqsmu l-Amazonja. Dimensjoni ambjentali ta' dawn l-isfidi hija marbuta mill-qrib ma' fatturi soċjoekonomiċi fundamentali u kwistjonijiet bħal korruzzjoni drittijiet tal-bniedem, faqar mifrux, sigurtà territorju ta' popli indiġeni u komunitajiet lokali fl-Amazonja jidħlu fiż-żoni ta' biodiversità. Il-popli indiġeni u l-komunitajiet lokali għalhekk iridu jkunu parti mis-soluzzjoni. Indirizzaw deforestazzjoni fl-Amazonja huwa essenzjali, mhux biss sabiex niġġieldu t-telf tal-biodiversità globali u t-tibdil tal-klima ma sabiex konna żvilupp sostenibbli u l-eradikazzjoni tal-faqar skont l-ambizzjonijiet fil-Patt Ekoloġiku Ewropew il-ġdid u strateġija l-ġdid tal-biodiversità l-2030 l-Unjoni Ewropea impenjata bisħieħ li tindirizza l deforestazzjoni Lest li nieħdu rwol ta' tmexxija fuq livell internazzjonali nużaw lodda kollha ta' kooperazzjoni u ta' diplomazija fuq livell globali ħan nafsu għal qafas ta' wara l-2030 ambizzjuż sabiex niskuraw li sal-2050 l-ekosistem kollha inkluż il-foresti jkunu rkuprati. Qafas globali għandu jkollu miri speċifiċi sabiex inwaqfu t telf ta' foresti primari u ntejbu s saħħa tagħhom skont strateġija tal-biodiversità tal-Unjoni Ewropea nkomplu nappoġġja azzjoni kontra d deforestazzjoni u degradazzjoni tal-foresti bħall parti mill-implementazzjoni tal-ftehim ta' Pariġi inkluż permezz ta' impenn kontinwu nżidu l-ambizzjoni tal-komponenti ta' foresti tal-NDRCs u naqsu l-emissjoni ta' deforestazzjoni e degradazzjoni tal-foresti. Sadwar politiki tal-Unjoni Ewropea l kummissjoni qed taħdem fuq sensiela ta' azzjoni sabiex niġġieldu d-deforestazzjoni bħal parti mis-segwitu għall komunikazzjoni tagħna sabiex nżidu l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex niproteġu nirrestawru l-foresti tagħna adottati fl-Ulju tal-2019. Il-Komissjoni tippreżent fl-2021 proposta leġislattiva miżuri oħra sabiex tevitaw u minimizzaw tpoġġija ta' prodotti assoċjat mad deforestazzjoni fuq is-suq Ewropew nippromovu portazzjoni tkatin ta' valur favur il-foresti bħalissa qed nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt. Strumenti jistgħu jinkludu impenn volontarju tal-industrija tikketti obbligatorji, dilġenza dovuta u skemi ta' ċertifikazzjoni approċċi simli għas-sistema tal-Unjoni Ewropea kontra s sajt illegali f'temijiet bilaterali jew miżuri oħra. Aħna il l-impen tal-Parlament Ewropew fuq deforestazzjoni qed nistennew bil-ħerqa la bossa leġislazzjoni tal-Sinjora Burkhardt li meta ikun adottata nevalwaw bir-reqqa sabiex nindirizzaw l-kwistjoni ta' deforestazzjoni rridu nitkellmu aktar mas settur privat, partikolarment fl-Unjoni Ewropea sabiex kun hemm impenn min-naħa tagħhom għal sorsi sostenibbli. Kommissjoni tressaq inizjattiva ġdida fl-2021 fuq il-Gvernanz Korporattiv Sostenibbli din ħan tindirizza drittijiet tal-bniedem il-diligenza dovuta f'setturi differenti u azzjoni oħra tal-Komissjoni u l-ħolqien ta' pjattaforma multidisciplinari kontra d deforestazzjoni tiltaqa l-ewwel f'Ottubru u osservatorju juża dejtsa biex jifaċilta informazzjoni fuq deforestazzjoni globali. L-Unjoni Ewropea lesta li taħdem fis sħubija ma u tappoġġja sforzi ta' pajjiżi msieħba fl-Amazonja sabiex niġġieldu d deforestazzjoni, drittijiet tal-bniedem tuż dak tal-popli indiġeni, komunitajiet lokali fl-Amazonja kif ukoll protezzjoni ambjentali huma fil-qalba tal-valur li jsejsu relazzjoni tal-Unjoni Ewropea pajjiżi terzi inkluż pajjiżi tal-baċin tal-Amazonja. Għalhekk dawn kwistjonijiet jitqarb mod sistematiku fil-mekkaniżmu stabbilit tal dialogu politiku u kooperazzjoni. Dialogu tan mhux limitat għall gvernanza ċentrali, tkollna kuntatt attiv ma' ħafna partijiet interessati, inkluż gvernijiet lokali sottonazzjonali, awtoritajiet ġudizzjarji, soċjetà ċivili u assoċjazzjoni progressivi ta' negozju. Dialogu tagħna huwa kruċjali għas suċċess f'tejmiet ta' kummerċiles mal-pajjiżi fir-reġjun u ma' mod ieħor kif nipromov kooperazzjoni fuq impenji internazzjonali fuq il-klima u l-ambjent mod partikolari l-kuntest tal-kapitli tal-kummerċ iżvilupp sostenibbli. L-Unjoni Ewropea tindirizza l-eruq ta' deforestazzjoni permezz ta' lajnu tal-iżvilupp konsidrevoli għal foresti l-użu tal-art għejxin sostenibbli fl-Amazonja total tal-proġetti jammont tal-166 miljun euro. Ħarsu l-biodiversità u niġġieldu d-deforestazzjoni jitlob żoni protetti gvernanza tajba jimxi id fit mal-intabulation tal-popolazzjoni lokali nħarsu drittijiet tal-popli indiġeni. Dan l approċċ ta' żvilupp sostenibbli integrat u parti mill-politika tagħna. Aħna appoġġjaw konvenzjoni tal- ILO 169 fuq il ħarsien tal-popli indiġeni u l-inni gwida volontari tal-ġnus maquda fuq l-art u l-foresti. Aħna konna mobilizzat fuq id-drittijiet tal popli indiġeni u dawk favur l-ambjent li sfortunatament qed tkunu perkolati spiss fl-Amazonja, qed nistenna li naħdem magħkom fuq din kwistjon daqshekk importanti. L-ewwel kelliem tagħna fissem li pipi Sinjura McGuinness għandek il-mikrofonu. Grazzi President u grazzi Kummissarju għall-impen tiegħek għall-futur imma kellna dan dibattitu fil-kamra hawnhekk il-sajf li għadda kollha rajna n-nar fl-Amazonja, mke tħassib ta' ma nbidel xejn u għalhekk erġajna qegħdin hawnhekk illum nitkellem dwar il-ħtif tal-deforestazzjoni ma nistgħux inwarbu dan is-suġġett aħna mħasba ħafna dwar telf kontinu ta' foresti fl-Amazonja għal art agrikolu tuħ ta' siġar u mining l azzjon tal-gvern Brażiljan li kompli jinċentiva t teħid ta' art pubblika, sieda privata u l-irda ta' dawn iż-żoni. Qed nitkellmu dwar żona ta' aktar minn 60 miljun ettaru. Aħna qed naħdmu fuq liġi fil-klima ġdida b'impenju f'neutralità tal klima sal-2050 qed immexxu qed inkunu ambizjużi ma nistgħux nagħmlu dan waħedna. COVID-19 era l-emissjonijiet ta' dioxide tal-karbonju tad-dinja jonqsu b'7% fil-Brażil fil-mija prinċipalment minħabba d deforestazzjoni. Ratifikazzjoni tal-ftehim tal-Mercosur għadu fuq l aġenda u aħna nkomplu nkunu mħasba dwar il-ftuħ ta' swieq Ewropej għal aktar soja u ċanga u l-konsegwenzi fuq id deforestazzjoni. Minkejja l kummissjoni għaltinna il-ftejm ħajnkoraġix il-Brażil u l-blok tal-Mercosur sabx jirrispettaw l obbligi tal-klima għadna xettiċi n-nies li jgħixu f'serer tal-ħġieġ m'għandhomx igaraw wisq ġebel aħna parti mill-problema. Produzzjoni ta' titlob il-proteina l-alf tal-animal li tiġi mill brażil u minn postijiet oħra u restritz limitajna li l-alf jitkabbar fil-suq tagħna. Nittamel strateġija farm to fork, farm to fork u strateġija tal-biodiversità u politika kommerċjali tħares li l-katin ta' valur tagħna l-kontradizzjoni assoluta bejn politika agrikola ambjentali u kummerċjali u rridu nagħmlu dan issa. Grazzi. Sinjura Van Brem tal-Grupp Soċjalist. Grazzi, President, grazzi, Kommissarju. Nilqa l-introduzzjoni tiegħek m'għandi l-ebda dubju dwar l-intenzjonijiet ta' din il-Kummissjoni tindirizza il-klima u deforestazzjoni flimkien. Mek ridnu nilħu l-lanijiet tagħna u nafu x'inhuma. L-Amazonja hija essenzjali f'din il-ġlieda. Hija l-akbar bir tal-karbonju fuq il-pjaneta u qed tinbidel jekk ma naġixux mod deċiżiv sa' 2030 l-Amazonja tista' tkun emittur net tal-karbonju. Tistgħu timmaġinaw l-effett ta' dan Għalhekk eżis kollegi s-sitwazzjoni hija serja ħafna u rridu naġixu b'mod deċiżiv. U hemm tama sen li għaddiet kif semma ddiskutejna n-nirien fl-Amazonja, dak iż-żmien is-sitwazzjoni qed tmur allar ma' kull xahar għadu għazviz beda l-istagġun tan nirien kif semma qabel fil-mija tad deforestazzjoni marbuta mal-agrikoltura u mal-konsum fl ewropa Għalhekk għandna xogħol nagħmlu fuq dan, eżis kollegi għandna kompitu ta' sorveljenza. Aħna qed nużaw il-COVID-19 sabx kolna aktar deregolamentazzjoni fuq il-politika ambjentali u mblokka parti mill-budget 30% għall prevenzjoni tan nirien u nafu kap tal-Aġenzija tal-Spazju tal-Brazil tiġbor dejt fuq foresti llum bil kriż tal-Covid qed jirregolarizzaw il-ħtif tal-art dan huwa sempliċement inaċċettabbli. Eżatt sena ilu, Kummissjoni Ewropea firmat ftehim mal-pajjiż tal-Merkosur fuq ftehim ta' kummerċiles bl-inklużjoni ta' ikkim sejja kapitlu vinkolanti ta' sostenibilità. l kummissjoni dejjem tajt li dan kapitlu huwa salvagwardja tagħna għal preservazzjoni tal-Amazonja, imma nistgħu nemnu dan li sena wara li firmar sitwazzjoni għadha sejra allar għalhekk dan il-Parlament irid jistaqsi għal salvagwardji reali fuq il ħarsien tal-Amazonja. Dawn ħajkunu kruċjali fid-diskussjoni fuq il-ftejm ta' kummerċ ħieles, nixtieq nkun ċar eżis kollegi l-ebda eh, ftejim ta' kummerċ ħieles nar azzjoni tal-klima. Jekk id-dinja trid tkun sieħeb fil-kummerċ magħna rridu jkunu msieħba fl-azzjoni klimatika. U dan għalina l-essendi huwa kruċjali għad-diskussjoni fil-futur u għal-politika tal-futur. Nixtieq nkun ċara daqs il-kristall dwar dan. Grazzi. Kellim li jmiss. Sur Kanjas mill-grupp Renew. Grazzi nja President, l-Amazonja qed tkun medda ftif tal-art, deforestazzjoni għal attivitajiet ta' injam u agrikola, ksib ta' art, huma responsabbli għal deforestazzjoni degradazzjoni tal-art. Imma li hija l-aħjar strateġija sabiex nreġgħu din sitwazzjoni li qed tedet il-klima l-biodiversità imma wkoll l-iżvilupp sostenibbli tal-pajjiżi tal-Amazonja u dritt taċ ċittadini li gawdu minn ħajja denja. B'attakki permanenti, paternaliżmu kolonjali, jew għall kontrarju nipplantaw strateġija maħsuba fuq rispett risorsi, impenji u ftehimiet. Għax, sinjuri, sabiex l-istraġija tagħna fuq il-klima kollha impatt globali reali, għandna bżonn imsieħba li jingħaqdu magħha dan nistgħu nagħmluh biss b'baż ta' ftehimiet vinkolanti. Hemm bżonn attitut ta' attenzjoni minna tal-Parlament dwar l-azzjonijiet politiċi tal-pajis fir-reġjun li jimxu fid-direzzjoni żbaljata, imma rridu nirrikonoxxu wkoll l-isforz tal-pajis tal-Amazonja li firma l-ftehim ta' Pariġi il-pat ta' eskasur, bdew inizjattivi nazzjonali sew xi din sitwazzjoni f'diffikultajiet ekonomiċi u soċjali kbar jrid nappoġġjaw soċjetà ċivili, popolazzjoni indiġeni, difensuri tal-ambjent, jiġifieri il-pajjiżi xil pajjiżi mhumiex biss il-gvernijiet tagħhom huma bħalna jgħaddu imma l-problemi jibqgħu hemm biss bi strumenta ta' finanzjament reali nistgħu nkontribwixxu għall għan komuni tagħna u l-iktar suran b'saħħtu li għandna huma l-ftehmiet kummerċjali u ta' assoċjazzjoni. Dawn huma essenzjali sabiex nikkooperaw mal imsieħba tagħna fi istrateġija l klima bħal ftehim tal-Unjoni Ewropea u l-Merkosu, ftehim li għandu kapitlu speċifiku dedikat għal iżvilupp sostenibli ħarsin tal-ambjent fih rispett tal ftehim ta' Pariġ bħal element vinkolanti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 tikser records twassal emozzjoni anke fosna l-forest tropċu l-aktar mill-quta deforestazzjoni kemm mill-bniedem naturali. Fil-waqt li l-Komissjoni qed tiddibatti dan is-suġġett nara fl-Ewropa tnaqqis tal-art agrikola fil-Franza hija biss 54% tat-territorju fil-waqt l-art artifiċjali qed tiżdied illum tkopri 10% tal-żoni urbani tagħna. Min għandu t-tort intom u l-modell agrikolu tagħkom. Jekk nistgħu nikkritikaw sitwazzjoni tal-Gvern Brażiljan għandkom responsabbiltajiet tagħkom ukoll kif nistgħu kun rabjatu l prass ta' pajjiżi terz fuq l-importazzjoni ta' Ewropej favorixxu deforestazzjoni importata. L-Unjoni Ewropea l-ewwel kontinent li għandu impatt dirett fuq l-importazzjoni fuq il-prodotti għabbaż ta' soja, żejt tal-palma, l-kawkaw, u l-gomma. Is-soja ilha minn 20 sena wieħed mill-motur prinċipal tad-deforestazzjoni, partikolarment fl-Amazonja. Bejn 70 u 90% tal-produzzjoni tas-soja tintuża għal alf tal-annimali. Mbagħad tinxtara mill-industrija agroalimentari u mill katin il-kbar. Dan mudell intensiv u wieħed mill-pilastri tal-trattat tagħkom. L-aħħar wieħed trattat famuż u tal-missija tal-Merkosur. Kif nistgħu nitħasbu dwar deforestazzjoni fil-Brażil meta aħna nafu li t trattat tal-Merkosur qed iħeġġeġ lejn il-prassi. U l-Parlament Olandiż ivvota kontra dan trattat u kuntenta. L-Unjoni Ewropea tixtieq timporta mill-Amerika Latina iktar minn 300,000 tunnellata ta' laħam b'dazzju mnaqqas għalhekk intom parti mill katina ta' deforestazzjoni. Kif nistgħu nitkam dwar din is-sitwazzjoni meta numru kbir fostkom qed jiffirmaw trattat ta' kummerċ ħieles li joħolqu deforestazzjoni. Qed noħorġu trattat ta' kummerċ ħieles l-Unjoni Ewropea ratifikat endur lejn mudell bbażat fuq produzzjoni lokali ejja nieqfu nimportaw prodotti tal-ħajja ta' kuljum irħas mill-prodott tal-razzetta maġemna, jenwaqfu l-liberalizzazzjoni eċċessiva u morru lura l-modell etiku. Grazzi sanaddi il-mikrofon il-Sinjura Kavazzini fissem il-ħodor. L-għol net nishtiq nesprim solidarjetà tiegħi ma' nies tal-reġjun tal-Amazon li qed ġarbu t tifqija tal-Covid-19 tilfu il-ħbieb u membri tal-familja. X'jista' jkun aktar xokkanti mill u ministru li jixtieq neħi l-protezzjoni ambjental fuq l-nies qed jifuka fuq il-COVID-19. Dan huwa dak li l-Ministru tal-Ambjent tal-Brażil Ricardo Salles semma jgħid deforestazzjoni fl-Amazzoni qed tiżjed dinja konsegwenza diretta d-deċiżjonijiet tal-gvernijiet, aġenzijiet ta' kontroll zmantellati, sanzjonijiet għal toħta siġar legali mwaqfa iktar mhux biżżejjed jishtiq legalizzaw liġi li tillegalizza il-ħtif tal-art fl-Amazonja. Sejjaħ l kolleg fil-Kongress Brazilian sew xi waqfu din eh, din it-triq partikolattiv tal-art illegali. Maħna fl-Ewropa għandna rwol ukoll supermarkets fl-Renju Unit jgħidu li bojkottaw prodotti mill brażil jekk tgħaddi din il-liġi tal-art. 350 person fil ġimma fil-Ġermanja iffirmaw petizzjon sabx jitolbu supermarkets Ġermin sabx jagħmlu l-istess u għandna bżonn katini ta' provvista mingħajr deforestazzjoni waqfu dipendenza tagħna fuq is-soja. U hija nifaċċew sitwazzjoni ftehim tal mercosur issa spiċċa jekk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 Ser nistenna. Not Nod vetri proba ċetri peċċes, proba peċċes. <laughs> Ok, good. We had nejn tlieta qed nittestja. Um, Thank you, uh, Madam Chair. I will start from the beginning. Tajjeb, Signor President, ser nibda mill-bidu. Għal dar boħra, eżis kollegi, Naħseb li dan id-dibattitu wasal fi żmien ħażin. Il-kontinent Ewropew mimli protesti, hemm ħafna nies li tilfu l-impjiegi tagħhom, vandalizzazzjoni fuq in-negozji, l-istorja qed terġa' tinkiteb u l-Parlament Ewropew qed jitkellem dwar ix-xmajjar u xmara tal-Amazonja. Din ix-xmara ma tgħaddi mill-ebda pajjiż tal-Unjoni Ewropea it-taxxi tal-votanti tagħkom ma jmorrux fl-Amazonja. Dan huwa dibattitu bla sugu. Dibattitu eh, bħal kieku qed niddiskutu jekk hemmx ilma fuq Mars. Qed titkellmu dwar iċ-ċarezza tal-idejat, però fl-istess ħin xi ngħidu dwar l-arja. Nitkellmu dwar l-arja nativa, però mbagħad għandna t trakkijiet li għaddejjin fl-Ewropa. tridu l partit il-kbar jaħdmu fuq dan. Qed nalmu kontinenti oħra ta' kif inatfu l-arja tagħhom jew kif iżommuha nadifa jekk intom tivvotaw favur it-tniġis tal-arja mela tridu iżommu ħalkom magħluq dwar it-tniġis fl-Amazonja. Smajna dwar il-kolonjaliżmu, il-paternaliżmu, il-privileġġ tal-bojot, irridu niskużaw ruħna għall-istorja, però kollegi, jekk tibqgħu tumiljaw lilkom infuskom, jekk intom taħsbu illi dan ser trikom il-voti, intom sejrin żball. Jekk intom taħsbu jekk li jekk tapoġġaw dawn l-atti ser tieħdu l-voti żbaljati. L-istorja turi illi ir-rivoluzzjoni dejjem tispiċċa ħażin. Jekk tiftakru fil-komuniżmu sar ħafna eh, vandaliżmu, ħtif. Tridu tiftakru li dan kollu il-barbarizmu mhux se jġibilkom il-voti jekk tridu tiskużaw ruħkom kollha sew, jekk għandkom dubju dwar il-passat kolonjalist, tistgħu tiskużaw ruħkom, però tistennewniex illi aħna niskużaw ruħna xi ħaġa li mhux tortana il-Bulgari qatt ma jkunu umiljati, qatt ma jittolbu ħnina, jekk xi ħadd jiġi jaħtaf minn djarna, jekk jiġu l-barbari, aħna nibqgħu fuq saqajna, nibqgħu b'saħħitna. Aħna niġġieldu għall patrija tagħna, għall familja tagħna, għall pajjiż tagħna. Nixtieqilkom għalhekk kull suċċess fil-protezzjoni tal-foresta tal-Amazonja dan huwa dibattitu kbir planetarju u meta jasal id-dibattitu li jmiss sax ikolkom bżonn ftit iktar dibattitu bħal dawn jiena nkun hawnhekk ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss l-Onorevoli Ħasekamp mill-Gwe. Naddilek il-kalma. Grazzi ħafna. Ftit ta' żmien ilu, id-dinja kienet imħasba ħafna dwar ir-ritratti tal-Amazonja taqbad, però donna insejnijom meħabba il-kriżi tal-Covid, però il-kriżi fid-dinja għaddejja. L-Amazonja hija importanti ħafna għall-klima u għall-umani u l-annimali li jgħixu hemmhekk però hemm il- il-foresta tal-Amazonja akkolja l-Unjoni Ewropea qed tikkopera xorta waħda qed eh, tixxejjen qed jiġunjorat ukoll id-drittijiet umani għaliex aħna nixtiequ li jkollna prodotti irħas. Ta' kull sena aħna nimportaw 1.5 biljuni ta' soja u iċ-ċanga mill-Brażil. U l-affarijiet ser jitjiebu wkoll meta niffinalizzaw il-ftehim tal-Mercosur. Sur Kummissarju, ma tistax tibqa' bil- l-istraġġija tal-biodiversità jekk il-kollegi tiegħek jibqgħu għaddejjin b'dawn l-FTAs. lesti wkoll li tajdu le għal FTAs illi jeqirdu l ħajja fil-Mercosur? Qed tagħtu sussidji kbar għal settur tal-laħam jekk niklu inqas laħam huwa tajjeb għall-Amazonja u għall-annimali wkoll. U jekk nitkellmu dwar il-benessru tal-annimali, il-Parlament għandu l-opportunità li jagħmel xi ħaġa issa. Nixtieq li l-kollegi jivvotaw favur eh, kumitat kontra trasport tal-annimali. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Evi għal-Membri Indipendenti. Inkjesta li saret rajna illi writ ir-rabta bejn il-ħruq illi qed isir fl-Amazon il-sara qed isir fl-Amazon u anke t trobbija tal-annimali din naraw li l-ammont ta' żona li kienet meqruda hija ekwivalenti għal xi 60 ground tal-futbol, għadin nitkellmu wkoll fuq 10% ta' deforestazzjoni globali għal din raġuni ċ-ċittadini huma kompliċi mingħajr ma jafu tal-erda ta' bosta ekosistemi bħal foresta tal-Amazon jiena niddispjaċini ngħid illi jekk il-Kummissjoni ħa toħroġ bi proposta illi tara illi il-prodotti li tkunu poġġija fuq is-suq tal-Unjoni Ewropea ma jkunux marbutin ma' deforestazzjoni xorta waħda naħseb il-mamliċ biżejjed għax injorat ukoll il-ftehim tal-Mercosur u l-fatt li aħna rridu ninsistu ħafna aktar fuq il-ħarsin ta' dittijiet tal-bniedem. Il-Kummissjoni tista' tgħidilna jekk joġobha b'mod konkret kif ħat tipprova tara illi tippreserva aktar l-ekosistemi anke fil-ħdan ta' ftehim kummerċjali. Assolo Jarubas kif Grazzi il-kellim li miss l-Onorevoli Jarubas mill-PPE. Signora President, kollegi, id-deforestazzjoni tal-foresta tal-Amazonja Eh, spiss niddiskutuha. Diġà tkellimna dwar dan f'Settembru, tkellimna dwar kif nistgħu waqfu n-nirien fil-foresta. Il-foresta li hemm sejħa il-pulmun tad-dinja. Fl-istess ħin bqajna dejjin bl-FTA mal-Mercosur qed nużaw ċertu miżuri diplomatiċi u nisperaw illi titpoġġa pressjoni fuq dawn il-pajjiżi sabiex iżommu mal-ftejm ta' Pariġi u waqfu d-deforestazzjoni. Sur Kummissarju, għandek raġuni li tajt li li waqfu d-deforestazzjoni huwa importanti huwa skont il-Green Deal u l-istrateġija tal-biodiversità tal-Ewropa, però jekk l-Ewropa trid tibqa' kompetittiva trid iddaħħal ċertu rekwiżiti pereżempju l-anijiet tal-klima għandhom jintlaħqu, jrid ikun hemm anijiet sostenibbli u għalhekk l-FTAs huma ħaġa però il mekkaniżmu tal-ġustament jista' jkun għodda illi jintu tiduża hawnhekk. Irridu nassiguraw illi niftakru wkoll dwar il-benessru tal-annimal u l-istandards tal-ikel. Dawn għandhom jiddaħlu f'dawn l-FTAs għax huma standards illi qed jobbligaw il-bdiewa Pollakki jew Franċiżi jaħdmu b'ċertu mod. Għalhekk tajjeb li konna l-FTA imma ma rridux kompetizzjoni inġusta meta niġu għal-bidja u rridu sigurtà fl-ikel u ma rridux ikel ta' kwalità mhux ċerta. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Burkhardt fisem l-SND. Sur Kummissarju, eżis kollegi, aħna rajna illi kienem il-komunità indiġena ta' Etona Itata illi kienet teħx fil-foresta ta' l-Amazon. Suppost kellu ikun hemm protezzjoni iżda xorta waħda f'dawn il żoni protetti li huma suppost protetti qed ikunu mkabrin bosta ġoħta raba bħal soja u li qegħdin jeqirdu l-ekosistema ta' din il-foresta fil-Brażil. Il-gvern ta' Bolsonaro qiegħed idajjef iktar il-tip ta' investiment li jista' jsir biex ikun hemm iktar ħarsien din mhux biss diżastru soċjali iżda anke diżastru ekoloġiku minħabba l foresta tal-Amazonja verament eh, importanti għall bidla tal-klima biex nikomplu s-situ kontra blitna tal-klima, 10% tal-foresti u l-irda ta' din il-foresti hija responsabilta tagħna anka minħabba illi aħna eh, nserħu ħafna fuq pereżempju il-prodott tas soja jew nkella l-prodott tal-gomma li qed jintuża fil-prodotti oħrajn jiena naħseb illi rridu noqogħdu attenti li nixtru prodotti npoġġu prodotti fis-suq Ewropew ta' kumpaniji li qed jipprofittaw ruhom minn dak kollu aħna qegħdin ukoll naraw illi hemm istituzzjonijiet finanzjarji wkoll li qegħdin nappoġġaw u rridu naraw il-prodotti minn fejn ġejjin u fil-ma kondizzjoni ta' din jipproteġuhom. Jiena naħseb li bekk nkun qed nobblikaw il-kumpaniji ħalli bekk huma ma jipproduċux b'mod li huwa ta' irda għall ekosistemi jew għall-ambjenti naturali. Anka il- il-komunità ta' Atuna Itata t-benefika minn dan it-tip ta' atteġġament minħabba illi anka dak illi aħna e, nkunu qegħdin nippruvaw nipproteġu jkun tajjeb jiena naħseb illi anka fil-kuntest ta' ser jiena naħseb illi hemm bosta affarijiet illi qegħdin isiru li rridu noqogħdu attenti għalihom mhux biss fil-Brażil. Għal din raġuni jiena naħseb li l-kumpaniji Ewropej jekk huma ma jkunux jistgħu eh, jippruvaw li l-prodotti tagħhom mhumiex eh, ma waslux għall irda tal-ekosistemi, hemm bżonn li jinżammu responsabbli wkoll kiex inkella jekk ma nżommuhomx responsabbli u nipponu ċertu sanzjonijiet jista' ma jsir xejn. Jiena naħseb illi hemm bżonn li fl-Ewropa jkun hemm prodotti li ma, ma kienux prodotti billi nkissru drittijiet tal-bniedem jinqeret l-ebda post u um, ekosistema. Tieben uni jassu. Levan li Stefanuta. Dar de cei slabi într-o Ceea ce contează este unde se găsesc prioritățile. X'inhi differenza fil-mexxejja f'perjodu ta' kriżi il-ħarsu il-popolazzjoni fuq żmien twil grupp żgħir fuq żmien qasir. Wieħed jipperikola l-ħajja taċ-ċittadini fil-Brażil jieħdu deċiżjonijiet mod impulsiv bħal Bolsonaro filwaqt li l-Brażiljani jibżgħu minnata għax filwaqt li elf persuna tmut kull minħabba l-Covid u jaħseb f'ċertu gruppi ta' negozju, f'ċertu negozjanti u ma jaħsibx fl-interess tal- eh, pjaneta jew popolazzjoni Brażiljani jew tal-foresta tal-Amazonja din ħat konfronta katastrofi. Staġuni, staġun tan nirien għadha qasbiż bdiet. Għaf naraw il-pjaneta tinħaraq mill-ġdid. Il-Brażil qed jagħmel passi lura bil-ħeffa dwar l-ambjent u proponna liġijiet ġodda sabiex jagħti sieda l-bdiewa li jokkupaw b'mod illegali l-art ta' popli indiġeni. Ċifri ma jiktbux iktar minn 90% fil-mija tal-ħtif ta' art fil-Brażil kien illegali s-sena li senna li għaddiet u biċċa kbira kien fl-Amazonja. Fi żewġ minuti li ġejt mot illum sitt etari sparixxew fil-Brażil u 60 fuq livell dinji. Naqbel li rridu nsolvu problema hawnhekk għax aħna parti mill-problema mhux qed isir biss fl-Amazonja, hemm foresti żgħar tal-Amazonja fl-Ewropa wkoll rridu naħdmu fuq dan u rridu nsibu soluzzjoni issa fil-waqt li għadu mhux tard wisq. Sepem, Kampa Menozi kif ixelutaxam Onorevoli Kampa żewġ minuti. Grazie Presidente, beh, come tutti voi. Signora President, pal, kollha kolla lejla jiena ħammur lura fejn noqgħod fil-belt tiegħi u għada ħan iltaqa' ma' sintki u anke ma' xi ħaddiema forsi u forsi ħajsaqsuni intom fuq xi tkellimtu l-bira Brussell. Tkellimtu fuq kif ħa tgħinuna biex noħorġu minn din il-kriżi u ngħidulhom le aħna għaddedikajna eh, il-diskussjoni kollha fuq eh, l-Amazon. Imma tkellimtu fuq il-land grabbing, per eżempju ċina, le, le, tkellimna fuq Bonsonaro, jiena naħseb li ħin kollu aħna l-parlament mdorrijin għodu nippuntaw subajna li l-mexxejja konservattivi ħafna bħal per eżempju eh, dak li għamilna vizavi Trump u anka il-pajjiżi Ewropej stess bħal Polonja u l-Ungerija. U issa t-nirreferu u nippuntaw subajna lejn il-gvern ta' Bolsonaro daqs li kieku t tort kollu huwa marbut ma l-aġir ta' dan il-gvern. Jiena naħseb li l-affarijiet ilhom ġejjin u l-attaġġament neokolonjali jinħas ħafna. Iżda aħna l-Ewropej Kif irridu nidru jekk għaddin namlu ftejji manka kummerċjali mal-Vjetnam milli għandhom standards ambjentali ħafna inqas minn dawk tal-pajjiżi tal-Amerika t'isfel. U nikkritika wkoll il-ftejjim illi sar mal-Mercosur. illi jirrappreżenta mudell kummerċjali illi m'għadux validu llum iżda l-Kummissarju Orban qiegħed jinsisti jgħidilna illi ħajkomplu għaddejjin bil-stabbiliment ta' dan il-ftehim daqs li kieku qatt ma ġara xejn. Ġifieri naħseb li aħna tkunu ipokriti hawnhekk u huwa leġitmu illi aħna eh, eh, Nkoll pożizzjoni għek f'dan il-parlament, però jkolli ngħid li dan l-atteġġament ħa jamlina nidru koroħ il-kol kemm aħna u ċittadini ħa jitlobuna biex ikollna daqsxejn iktar responsabilità. Lobrikmon kif Grazzi l-Onorevoli Prikmon għal minuta. Chaque jour, le Brésil de Jair Bolsonaro s'écarte davantage des objectifs climatiques. Irridu nieħdu azzjoni issa qabel mal-gvern tal-Brésil jitbiet aktar ħtif ta' artijiet abbozz ta' liġi li tipperikola ż-żoni u l-indiġeni. Sitwazzjoni tant hija serja l-Parlament Ewropew qed jibda jiddiskutan katini ta' supermarket sarinjut qed jipprojbixxu l-prodotti minn hemmhekk dan kollu għax il kummissjoni negat l-impatt tal-Mercosur qabel konkludiet il-ftejn. Diġi, trade diġi, tal-kummerċ jippruvaw jimminimizzaw l-impatt filwaqt li inti sur komissar qed tirrepeti l-anijiet tal-klima għadhom ċentrali. Ma jnaqt nhar l-ebda sinjal ta' diplomazija ħadra li qed għandek fil-kompetenzi tiegħek fil-polit kummerċjali attwali sabiex napplikaw dawn l-anijiet dawk tal-patt ekoloġiku l-Kunsill kummissjoni għandhom jikkritikaw il-abbozza liġi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 f'Mejju tas-sena l-oħra 739 ettari ta' foresta tropikali sparixxew. Daq żewġ kampijiet tal-futbol kull minuta. minħabba s-sistema tas-satellit għandna nistgħu nkunu nafu dawn l-affarijiet. Kien hemm żieda ta' 30% fid-deforestazzjoni sabiex ikun hemm spazju għall-agrikoltura. Dan qed jiġri ta' malajr fil-fatt il-foresta qed tisparixxi. Fl-ewwel erba' xhur tal-din is-sena kien hemm 55% żieda fid-deforestazzjoni meta mqabbla mas-sena l-oħra. 1202 ettari. Dan f'dan il-perjodu ta' din is-sena biss. in-nies iridu iktar art sabiex jikabru iktar żejt tal-palma illi aħna nużaw għalhekk aħna qed nikkontribwixxu għal din id-deforestazzjoni. Irridu iktar biokarburanti għal vetturi tagħna u bekk se jkollna bżonn iktar żejt tal-palma u se jkun hemm iktar ħtif tal-art fl-Amazonja. Irridu iktar biokarburanti għall-ajruplani wkoll u għalhekk se jkollna bżonn ta' iżjed żejt tal-palma għal darb'oħra. U dan minħabba d deċiżjonijiet li ħadna. n-nies mhux qed jifhmu d-deċiżjonijiet illi qed jittieħdu, aħna kuntenti kburin bil bit-trasport pubbliku favur l-ambjent fl-Iżvezja fil-verità mhux minnu, fil-verità jikkontribwixxi għad deforestazzjoni fl-Amazonja. Għalhekk fil-waqt illi fl-Iżvezja aħna kburin bit-trasport pubbliku ambjentali li għandna il-popolazzjonijiet indiġeni jinsabu f'periklu kbir. Irridu nerġgħu naħsbu dwar l-użu tagħna. Il-fatt li għandna bżonn ta' iktar żejt tal-palma għall biokarburanti se jwassal għal erda tal-Amazonja, il-pulmun tal-pjaneta tagħna ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Mattia Salgue. Um Ataca ao meio ambiente e um ataque às comunidades indígenas que estão a... Il dak li qed jiġri fil-foresta l-Amazonja huwa traġedja li tolqot popli indiġeni li huma abbandunati partikolarment matul pandemija tal-COVID-19 għandek il-President Bolsonaro li promovi azzjonijiet kriminali bħalissa qed nitkellem dwar pajjiż li l-President tiegħu joppon il-poplu tiegħu l-popli indiġeni tiegħu kontra l-protezzjoni tal-Amazonja. Sur Kummissarju aħna favur il-protezzjoni tad drittijiet tal-persuni u tal-Amazonja, ma fl-istess waqt tgħidu li rridu nkomplu negozjat fuq il-ftejn tal-Mercosur f'dan il-ftejn. Tistgħu tpoġġu pressjoni sabiex id-drittijiet tal-popli indiġeni jkunu mħarsa. imma l-aġir tal-awtoritajiet Brażiljani huwa l-kuntrarju ta' dak li għandu jkun qed jirdu aktar l-Amazonja komplu jattakkaw l-popli indiġeni għalhekk nappella lill-Kummissjoni Ewropea. Ejnu ejnu lill poplu indi, popli indiġeni Brażiljani u l-foresta li għal pulmun tal-dinja tagħna u waqfu dan ftehim ta' kummerċ ħieles ħares il-popli, mhux il-multinazzjonali. Ewropa jnej parpo. L-onorevoli Spiraki mill-PPE. Iski kiri sinadrofi? Grazzi ħafna, Sur Kommissarju, kollegi, il-ritratti tal-erda tal-Amazonja eh, nibqgħu niftakru għonek fl-Unjoni Ewropea, forsi mhux qed narawhom fuq l iscreens però l-erda mekkeda il-gvern Brażiljan qed jinkoraġġixxi l-ħtif tal-art irid jikkoltiva s-sojja, irid ikabbar irabiċċanga u jieħu vantaġġ mill-foresta sabiex jipproduċi l gomma Dan ifisser li hemm suq. U hemmhekk qiegħda qiegħed it-tortana aħna għandna nużaw is-suq tagħna sabiex nsibu soluzzjoni, nistgħu nikkontrollaw il kundizzjonijiet fil-FTAs mal-Mercosur. Għanna bżonn l-FTA mal-Mercosur però rridu wkoll nimplementaw ir-regoli tal-ftehim ta' Parigi. fil kastan